Irrit namlu test, għax inkalla jekk jidru jidher id-daw l-aħdar, ovvjament ma tantx ikun sigriet, mela, iċċelluk xelluk iva tan-nofs astenzjoni tal-lemin le. Ejja għan namlu test, ħan ippruvaw kulħadd jafas il-buttuna raw jekk hux taħdmu. Jekk hux qed taħdem, tiegħi taħdem. Dana test biss. Qed taħdem ta' kulħadd qed taħdem le. Satu is from Helsinki where Escher has the seat, so you have a... So, uh, uh, my understand... So, għana point of order, Iva, mill nista nifem, aħna għanna zewġ kandidati, u xek, u Iva, għal nivotaw Iva għal wieħed mill kandidati u le għal kandidati ieħor u xek, u namlu għacċara għal min qed nivvotaw. Eh, ġifiri, ejdulna eżattament għal min tfisser, għal min ħanivvotaw Iva u min le, għaxina u koll persuna tal-kontat għal aġenzija tal-kemiċi nixtieq ngħid illi illi illum kellna rappreżentant ġdid għal bord ta' ġestjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew. U għalhekk hemm bżonn li jkollna rappreżentanti iktar attiv jien forma lill-MV u jkun anke forsi permezz ta' persuna ta' kuntatt mir rappresentanti li kellna sissa. Dak kollox, grazzi. So you spoke in favor of Christina Ruten? Ġvien tkellem favur Christina Ruten u xek. Signora La Perus kienet nominata mill-liberali xħat ixtiq titkellem favorija Chris. Ma naħsibx li hemm għalfejn U laqqassa maħseb li qiegħda titkellem favur xi ħadd jew ieħor, perina naqbel li min eh, jinħatar għandu jintalab jikkomunika mal-kumitat ħafna iżjed milli jagħmlu dawk ta' qalbu proċess. Mela issa li fimt jiena kif ħanivvotaw, nista' ngħid lilkom ħajkollna votazzjoni waħda biss u dik li tingħata jekk tingħata l-maġġoranza tkun Eh, rappresenta tagħna peress li Kristina Ruden tibda bla għanna tridu tivvotaw għalija. U vivvotaw ja favorija. Min irid jivvota favorija jivvota jafas il-buttuna ta' xellu. So we have one vote, the ones who want to vote. Mela ara, min jishtiq jivvota favur Kristina Ruden jafas il-buttuna tal-lemin. Is-soltu l-ħamra. Min irid jivvota għal għan la Peruz jafas il-battuna tax-xelluk illi jalvo il-daw l ahdar Naf li wasal il-miliet imma dana veru E, e, e, komplikata l-membri li nasena naħdmu, eja mela ix-xelluk għal la Perus u l-lemin għal Ruden. Right for Ruden, left la Perus. And the vote is secret. It's not green or red. Uh, sawa, mela left jew right ek ħan nivvotaw bl-Ingliż għandek raġun. Niftemmu aħjar. President, je crois qu'il y a une confusion, parce que dans nos listes... President, għonek vera, komplikatu għanna konfuzjoni sħiħa. Għax aħna għedna ħan nivotaw fordni alfabetika, minn flok ħan nibdow bittini wahda. U nishtiq nkun ċerta biex ma jkunx hemm taħwit fil-votazzjoni. s soltu aħna mmorru nivotaw ordni alfabetika, mux fuq rodin suppost l-ewel. Ah, bon, Mela, la Perus, il-Xelluk u Rudan il-Lamin, dinja votazzjoni segreta. Jek jieġu. Si left? Left. <laughs>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 Signora La Perus 35 vot u Kristina Ruden 23 vot kanna astenzjoni. Signora La Perus hija il-persuna li għadin il-nominaw biex tirrappreżentana fil-bord ta' ġestjoni. U nisolbu biex tikkomunika um, ma dan il-Kumitat Envi. That was the very easy vote. Dik kienet votazzjoni faċli. Ah, We come to the next point, 20, energy efficiency. Issa ħan votaw fuq l-efficienza tal-enerġija. Rapporteur of our opinion, Peter Liese. Rapporteur, Peter Liese. Euh, Immer, äh, Oh la la, So, we start with the vote. Mela ħanibdew il-votazzjoni tagħna. Peter Lisa. Ganz kurz. Ganz kurz, Herr Vorsitzender, ich möchte mich bedanken. Fil-osor, President, jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha u s-segretarjat Eh, l-impjegati kollha li jenuni, speċjalment xedaw rapportez, dan huwa din hija opinjoni importanti. Eh, evidentement għandix taqsam mal-istrateġija għal-klima fil-ġejjini. Kien diffiċli li naslu għal ċerta kompromessi, ma fl-aħħar rinnexxinna. Kien dibattitu dwar l-artiklu 19 u premessa 35 eh, dwar l-Emission Trading System, l-ETS. Aħna kena diffikulta, kena konna bsin u għamilna proposta ċerta kautela. Dan huwa kompromess eh, ċerta kautela, lek naħseb li ma tkunx ħaġa xirqa eh, li jekk aħna bdaw fuq il 354. Naħseb li tkun peace fuq l-intraprizi li jirrispettaw il-benchmarks. Jena nislop l-President eh, li dak l-emenda 354 jaqa. Inkella eh, nitlob li kollegi li ma jaċċettawx l-emenda 354 inkella eh, ikun problema għal kompromessi wasalna li. Grazzi. Grazzi ħafna. Jien naħseb li dik hija ħaġa li ġa konna eh, solvejna eh, li għandna nibbutaw fuqha separatament. Smajna dak li għal-rapporter. għalhekk kulħadd għandu jivvota kif iħoss li għandu jivvota, ma nivvotaw fuq separatament. Grazzi ħafna Peter għal dawk il-kommenti li għamilt. Mela, jgħam komplu, nibdew bil-emenda 18 ta' Surrossi, favur kontra astenzjonijiet. Ma' ditx. Eh, l-emenda konsolidat la' wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda konsolidat 2 favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda erba' favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Hamsa, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Sitta, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Seba, favur, b'emenda orali, seba' Favur. Iva. Pita Lisa. Aħna u li kunem bata maqsuma fuq l-amenda orali għax biex parta mit kompromess Iva. Nara mela, rapporteru huwa kontra. Kontra l-amenda orali. Pita Lisa, Iva. Naħseb li dan għabxim għal darba Tkun kontra kompromess għalek għallotina dikataqa. Tajje, mela, għan votaw fuq l-emmenda konsolu konsolidata seba' fit-testa kompromess favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emmenda konsolu konsolidata tlita, favur kontra astenzjonijiet għaddit. 47 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 85 ehm, ġiet irtirata 59 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 60 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 61 favur kontra astenzjonijiet għaddit 63 favur kontra astenzjonijiet għaddit 64 eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit. 65 favur kontra astenzjonijiet għaddit 67 favur kontra astenzjonijiet għaddit 66 favur kontra astenzjonijiet ma ditx 68 favur kontra astenzjonijiet għaddit 69 favur kontra astenzjonijiet ma ditx 70 favur kontra astenzjonijiet għaddit Tidu u Tridu tixtiequ tiċċekkjaw fuq s sebgħin Imt beendet. Kulħat Kulħadd vota votazzjoni għal għalqet. Għaddit. Li jmiss eh, ħafna ziet l-isfel. numru 3, da 5, astenzjonijiet għaddit. Tajna ħafna. L-artiklu 5 wieħed jmiss minn da wieħed li ta' ħamsa. Dawk ma favur numru 1 li ta' 5 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 1 li ta' 6 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma' għaddiċ. 1 li ta' 4 favur. Wieħed li ta' sitta Teodorus Kallakakis biex neċekjawa. Und beendet. Votazzjoni għal qed. Mhux biżejjed. l-wieħed li ta' erba' favur kontra Astenzjonijiet għaddit. Wieħed li ta' tlieta favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Wieħed li ta' tnej favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Wieħed li ta' seba' favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Dann haben wir bei Artikel 6, Paragraph 5. Issa. Issa, l-artiklu 6, ċe, wieħed 6, 2. Favur, kontra, astenzjonijiet, ma ditx. Wieħed 8, 3, favur, kontra assenzjonijiet ma' ditx ta' Pieti Kanan. Wieħed minja erba favur kontra assenzjonijiet ma' ditx. Wieħed minja ħamsa favur kontra assenzjonijiet għaddit. Wieħed minja seba favur kontra assenzjonijiet għaddit. Wieħed kien jadisa, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 10, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Wieħed disa zero. favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Wieħed disa wieħed, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Wieħed disa tnejn favur kontra astenzjonijiet għaddit wieħed disa tliet favur kontra astenzjonijiet għaddit wieħed disa ħamsa favur kontra astenzjonijiet għaddit wieħed disa sitta favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 199 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 198 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Nej, 05 b'emenda orali favur kontra astenzjonijiet għaddit. Zweihundertzwölf. 212 favur kontra astenzjonijiet għaddit 2 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 214 favur kontra astenzjonijiet ma għaddiċ. Mitejn u ħmistax favur kontra astenzjonijiet ma għaddiċ. Mitejn u u sittax favur kontra astenzjonijiet ma għaddiċ.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 298 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 299 favur kontra astenzjonijiet deċ 300 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 301 favur kontra astenzjonijiet zero 302 favur kontra astenzjonijiet eh, għaddiet 3-0-3 favur kontra astenzjonijiet għaddiet emmen 11 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 3-0-4 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 3-0-5 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 3-0-6 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 3-0-7 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 3-0-9 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 12 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 3 1 favur kontra astenzjonijiet għaddit 3-2 favur kontra astenzjonijiet għaddit u koll 3-1-3 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 13 favur kontra astenzjonijiet għaddit 3 Wieħed erba' favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ħan iċċekkjaw fuq dik. Għala abximt, beendet. Ah, doktor. E kullħat votazzjoni għaddit 3-1-5 favur kontra astenzjonijiet għaddit 3-1-6 favur kontra astenzjonijiet ma għaddiċ 7 favur kontra astenzjonijiet għaddit 3-1-8 favur kontra astenzjonijiet ma għaddiċ 9 favur kontra astenzjonijiet għaddit 3-2-0 favur kontra astenzjonijiet għaddit 3-2-1 favur kontra astenzjonijiet għaddit 14 eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit għaddiet Dreihundertfünfundzwanzig fällt weg dan Tlieta, tnej ħamsa. Daqa. Tlieta, tnej, tlieta, favur. Astenzjoniet għaddeċ. Tlieta, tnej, erba, favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Nitċekja fuq dik. Und die Abstimmung beendet. Mela. Mela. 333 favur. L-istess pal 334 favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Kommt der berühmte 354. 354. Favur. Dawk kontra. Ħanna ċekjaw fuq dik. Abstimmung beendet. Votazzjoni għal-et. Tletin favur, 28 kontra, u li għastieni. għaddit. Issa naddu għall-annessi. 3-6-0 favur kontra Ma konċ qed nħares, forsi niċċekkjaw fuq 3-6-0. Votazzjoni fetħet. Beendet. Votazzjoni għal-qed. Ma għaddiċ. 3-6-1 favur, kontra. Astenzjonijiet, ma għaddiċ. 3-6-2 favur, kontra. Astenzjonijiet, ma għaddiċ. 363 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 64 bis 367. Wer ist dafür? 64 sa 67 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 368 favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 369 favur kontra. Astenzjonijiet ma għaddit. 370 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. 371 favur kontra. Astenzjonijiet ma għaddit. 372 favur kontra astenzjonijiet ma għaddit. 373 favur kontra astenzjonijiet maddiċ erba, favur kontra astenzjonijiet għaddiet 376 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 377 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 378 favur kontra astenzjonijiet ma maddiċ 379 favur kontra astenzjonijiet ma maddiċ 380 favur astenzjonijiet ma astenzjonijiet ma maddiċ 381 favur kontra astenzjonijiet ma maddiċ 382 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Dagin. 3-8-3 favur kontra. Astenzjonijiet taddi. 3-8-4 favur kontra. Astenzjonijiet taddi. 3-8-5 favur kontra. Astenzjonijiet ma taddix. tlieta tminja seba' favur kontra astensjonijiet ma taddix. 388 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 389 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 390 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Se nagħmlu verifika dwar it 0. Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. Ma tadix. wieħed favur kontra astensjonijiet ma tadix. erba favur kontra astensjonijiet ma tadix. 395 favur kontra astensjonijiet ma taddix emenda 3-9-6 favur kontra astensjonijiet taddi 398 favur kontra astensjonijiet ma taddix 9 favur kontra astensjonijiet taddi 400 favur kontra astensjonijiet tgħaddi 1 favur kontra astensjonijiet ma taddix 2 favur kontra astensjonijiet ma 0 3 favur kontra astensjonijiet tgħaddi 5 favur Yeah, we are now 405. Who is in favor? Issa naddu għall-405 li Minu favur, kontra, verifika. Verifika dwar l-405. Beendet ist abgelehnt. Votazzjoni maluqa ma ddiċ. 406 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 407. Favur, kontra. Astenzjonijiet. Verifika dwar l-407. Und beendet. Votazzjoni maluqa. Ma taddix 408 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix 409 favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. 410 favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. 411 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix 19 favur kontra astensjonijiet taddi mend 20 favur kontra astensjonijiet taddi 21 favur kontra astensjonijiet taddi 22 favur kontra astensjonijiet taddi 23 favur kontra Astensjonijiet ma taddix. Es geht weiter mit 29. Frederike. 29. Frederik Ries, favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. 30 favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. 31 favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. 32 favur kontra assenzjonijiet taddi 33 favur kontra assenzjonijiet taddi 34 favur kontra astensjonijiet ma taddix 36 favur Lej jgħid il-President 35 ovvjament favur. Kontra? Astensjonijiet ma taddix. 36 favur. Kontra? Astensjonijiet taddi. 37 favur. Kontra? Astensjonijiet taddi. Verifika dwar 37. beendet. Ja. Votazzjoni maluqa. Ma taddix maġġoranza. Skużawni hawnhekk jgħet il-President. 38 favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. 39 favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. 40 favur kontra astensjonijiet taddi 41 favur kontra astensjonijiet taddi 43 favur Tnejn u erbajn għansijt il-President favur kontra astensjonijiet taddi 43 favur kontra astensjonijiet taddi 44 favur kontra astensjonijiet taddi Menda wieħed favur kontra astensjonijiet taddi 45 favur kontra astensjonijiet taddi 46 favur kontra astensjonijiet di wkoll. Għaldaqstant ser nieħdu l-aħħar vot issa b'mod elettroniku il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 52 favur, 3 kontra 6 astensjonijiet. Nifirħu lill-Onorevoli Peter Lise. Nirringrazzjaw tal-ħidma tiegħu hawnhekk, nirringrazzjaw ukoll is-sekretarjat tal-li ħejjew il-karti neċessarji biex tajna nieħdu dan il-vot. Kien rapport ta' bilħaq importanti part importanti ħafna mill-pjattaforma tal-presidenza Daniża fis-siċur illi ġejjin. Ja, wir machen weiter mit einem wichtigen Bericht. Food intended. Anna, issa, ħidma aktar serja x'namlu ikel maħsuba trabi u tfal żgħar u dwar ikel għal skopijiet mediċi speċjali. Punt numru 21 fl-aġenda tal-lum tagħna. Peter Lise. Hello.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 So, I hope the energy efficiency debate uh, could continue outside this. Nittamaw li dibattitu dwar l-effiċenza enerġetika ikompli il-barra minn din il-kamra? Il-kol lesti għal-punt li mis, Richard Ziber u Teodorus Kurakakis issa jafu x'għamilna. Imma hemm punti oħra llum fuq l-aġenda, għandna punti oħra. Għalhekk nitlob li rapporter tagħna Frederik Ris biex tatina l-ideja tagħha, l-input tagħha dwar dan l-ikel maħsub għatrabi u tfalżar u dwar l-ikel għal skopijiet mediċi speċjali. Iva, ser nibda iżda lanqas biss nista' nisma' leħni hawnhekk. Kulħadd jidher qed jiċċelebra hawnhekk. Issa żmien hux hekk. Imma wasal żmien ukoll għal din id-diskussjoni. Kienu kien hemm il-żewġ kumitati l-oħra responsabbli s-surta kollha fitre u s-sinjura Iva ġewwa imkoll iltaqgħu illum u diskutu dan il-punt. Ser nipprova nżomm l-affarijiet fil-qosor u ser nitratta l-punti ewlenin fl-1977 iktar minn 30 sena ilu, musser najt l-istoria kollha l-Komissjoni Ewropea antiċipat l-xejri ta' ewlenin tal-ikel li kienu qed jimbtu minħabba ikel biex wieħed jitlef il-pis u ddeċidiet illi tagħmel leġislazzjoni dwar kwistjoni ta' ikel tad-dieta. Din il-leġislazzjoni ġiet ikkomplementata wkoll matul iż-żmien u hemm seba' texts illi imexxu din il-leġislaw din dan il-qasam. Ħafna minnhom ġew adottati fil-komitoloġija u għalhekk maħniex aġġornati bisħiħ dwar il-leġislazzjoni u ser nitkellem dwar id-direttiva qafas għall-ikel għal-għanijiet speċjali, per eżempju, bil-level baċ ta' glutinju u kol formuli għal-trabi, ikel għall-esportazzjoni. ikel likwidu u solidu għat-tfal żgħar u għalhekk iktar minn 30 sena wara. Issa qed narġaw nindirizzaw dan il-qasam. Jekk naraw l-evalwazzjoni ta' impatt nistgħu naraw illi dan jixħet dawl fuq bosta kwistjonijiet. Iżda b'mod globali mhuwiex wieħed sodisfaċenti immens. Naraw żewġ aspetti, il-frammentazzjoni tas-suq intern, huwa mod diplomatiku mens biex niddeskrivuh xi kumpaniji fis-settur huma impenjati eh, f'shopping ta' u huma jieħdu vantaġġ mill-differenzi fil-leġislazzjonijiet fl-istati membri. Eh, mill-leġislazzjoni tas-saħħa tal-2006 u dik tal-vitamini u l-minerali u kol il-leġislazzjoni tal-2002 dwar l-additivi fl-ikel. Fir-rapport naraw illi dan jitkellem dwar in-nuqqas ta' interess min-naħa tal-konsumaturi fi rigward tax xiri għaliex il-xiri huwa bbażat fuq il-ħtiġijiet tagħhom li huma jkunu jridu jitilfu il-pis, il pis prodotti bla glutinju, il-prestazzjoni sportiva tagħhom. U għalhekk jista' jkun hemm ikel imsaħħaħ imma ma jkunx hemm distinzjoni bażika li ssir bejn dan l-ikel u l-ikel normali, l-ikel ordinarju u għalhekk il-kunċett ta' prodott dietetiku ma jagħmilx sens bħalissa, ma jagħmilx sens iktar. U hemm proposta biex inneħu dan. Dan irid isir fi spirtu ta' regolamentazzjoni aħjar, leġislazzjoni aħjar u hemm serja sħiħa ta' miżuri illi ttieħdu. Per eżempju, l etiketjar is-Sinjura Sommer il rapport tagħha l-informazzjoni għal konsumaturi u affarijiet illi qegħdin imbassru per eżempju regolament ta' rebbija 2012 illi sejjer jikkodifika 222 claims għall-ikel. Il-Kummissjoni tipproponi fl-ispirtu ta' semplifikazzjoni ta' leġislazzjoni illi il-prodotti dejja ta' dieta iridu jaqgħu taħt ir regolament tal-claims tal-ikel li huwa regolament tal-2006. Din hija proposta pjuttost drastika jkolli ngħid madwar din sena ġan nitkellem u ma jixtiequ li jżommu qafas regolatorju għal tliet tipi ta' ikel għal likwidi u solidi, għal tfal u trabi u kol persuni li jinsabu taħt osservazzjoni medika. U għalek dawn iż-żewġ popolazzjonijiet vulnerabli iridu u ser jibbenefikaw mir-regoli il-ġodda li kopru l-għamla u l-ittikketjar ta' dawn it-tipi ta' dan it-tip ta' ikel. Għal popolazzjoni speċifiċi Umbat kienem u kol zbal emenda 23-46 għal prodotti tat tfal. Jiena ħdimt ma' shadows u aħna provajna nsibu ċertu qbil fit-test ħdimt ma' l ix-lider għal-ħodor, Sinjura Zabo, Soċjalisti, Sinjura Juta għal-Gwe u Sinjura Givings fis sem l Aħna kellna diskussjonijiet li taw l frott tagħhom u jiena stajt nadotta uħut mitħassib li huma kellhom f'dan id-dokument li jiena qed Għal Għaldaqstant, huwa essenzjali għalina fiħdan dan il-kumitat illi konna dan l-appoġġ illi insaħħu id-dispożizzjonijiet illi diġà jinsabu hemmhekk biex inkopru il-persuni l-aktar vulnerabbli fil-fost il-popolazzjoni tagħna. Dan huwa f'konformità wkoll mal-prinċipju ta' prekawzjoni u rridu wkoll nagħmlu differenza bejn il-presenza accidentali tal-pestiċidi qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar prodotti ta' trabi u dawk illi jinsabu taħt osservazzjoni medika u għalhekk xi accidentali aċċidentali li jaqbżu limitu u wkoll il-preżenza eh, illi hija waħda li ssir mill apposta u għalhekk dawn hekk qed nittrattaw emenda 45 u 47 jiena naħseb illi ċ-ċittadini kunu muħxa illi jindunaw illi leġislazzjoni Ewropea tawtorizza l-pestiċidi għal prodotti ta' trabi, per eżempju imma mhumiex biss il-pestiċidi ma anke sustanzi tossiċi oħra. Hemm tipi oħra ta' sustanzi li jistgħu jiġu koperti pereżempju dioxins, mhux ser ngħidilkom il-lista kollha, imma importanti illi ngħidu x'inhuma u neskluduhom. It-tielet punt. Din hija ħaġa ovvja u Sinjura Zabo u Sinjura Leotard saħqu ħafna dwara l sulfions ma jinsabx iktaraw. Aħna dedikati ħafna għal leġislazzjoni dwar il mera tal-larinċ. Aħna irridu illi jkollna livell indaqs, livell ugwali għall esportazzjonijiet importanti, xi ħaġa ovvja, imma ta' minna ġew infakruha emenda 35 u 42. Dan mhux biss dwar il-grupp tal-liberali, imma rridu nitkellmu dwar id-dinamika tal-kumpaniji Ewropej dawn jinsabu fil-qalba tal-industrija tagħna dawn l-SMEs. U ma' min intqajt, ma' kull min intqajt, kulħadd mhux kuntent jew sodisfatt bil-proposta hekk kif infasla bħalissa. Imbagħad hemm il-claims marbuta mas-saħħa illi waslu għal ċerti ċertu tħassib, mhux tħassib biss dwar is-sikurezza tal-ikel u tas-saħħa ma wkoll hemm kustjoni ta' spejjeż għaliex tiswa ħafna l SMI illi tqiegħed il-prodott tagħha taħt il-klejm tas-saħħa l-ispejjeż jistgħu jkunu bejn 500,000 euro u miljun euro dawn huma flejjeż kbar għall smis biex huma jaqgħu taħt jgħaddu taħt il-leġiżlazzjoni tal-health claims. U għalhekk dan it-ħassib kollu wassalni biex jien nagħmel tliet bidliet ewlenin fl-ambitu tal-istrument. Naħseb li rridu nżommu il-proposti speċifiċi għal prodotti b'ammont eh, baxx ta' kaloriji huwa settur innovattiv immens u aktar importanti irridu ninkludu il-VLCDs, il-prodotti b'ammont baxx ta' kaloriji fil-kategoriji ta' prodotti għal għanijiet medicinali. Hemm xi persuni illi jużaw biss dawn il-prodotti qegħdin nitkellmu dwar prodotti ta' 400 sa 800 kaloriji u dawn il-persuni jużaw dawn il-prodotti fi żmien vulnerabbli għalihom. Aħna lesti li nilqgħu kull opinjoni u f'dawn il-gruppi interleġislativi jirdu naħsbu dwar dawn l-affarijiet, imma li nisimgħu argumenti illi aħna noħol noħolqu stigma permezz ta' dawn il-miżuri fuq in-numru ta' persuni pizzejiet fl-Ewropa. l obezita mhijiex marda, il-WHO madana kollu podġiddan dan taħt il-kategorija ta' mart U għalhekk ikolli ngħid li uħud mill-argumenti huma pjuttost ħorox. It-tielet punt dwar il-kamp ta' applikazzjoni. Mbagħad nikkonkludi għaliex ili 10 minuti diġà għal ikel għal persuni illi jsofru minn intolleranzi, per eżempju għal gluten, intolleranza tal-lattozju wkoll u hemm intolleranzi oħra. Naħseb li jrid ikun hemm qafas leġislattiv illi jipprovdi l istabilita hemm bosta delegazzjonijiet tal-Kunsill illi qegħdin jitrattaw il-informazzjoni tal-ikel għall konsumaturi u l jar l-artiklu 36 fil leġiżlazzjoni jipprovdi għal sistema ċara ta' jar tal-allergens. U hemmhekk irridu nisħu dwar il-gluten u il-lactose. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid illi hemm ħtieġa illi nagħtu ċertu qafas legali dispożizzjonijiet għal popolazzjoni immirati jew dawk vulnerabbli. Ma rridux nerġgħu nikdbu mill-ġdid il-leġiżlazzjoni għaliex xi drabi hija kwistjoni ta' applikazzjoni aħjar ta' test illi diġà jeżisti, test attwali f'termini ta' aċċess, aċċess pubbliku għad-dokumenti huwa importanti li nisqu dwaru wkoll u dan jaqa' taħt il-prinċipju ta' prekawzjoni u kol trasparenza. Nixtieq nirringrazzja lil kull wieħed u waħda minnkom illi ħadmu fl-imkien miegħi fih dan il-kumitat, il-kumitat tal-ambjent, is-segretarjat, ħdimt ma' shadows rapport, ma' shadow rapporters, il-lobbyist, il-partijiet interessati, kull min intqajt eh, miegħu l ġuris lingwisti fil-parlament illi jiddedikaw ħafna ħin biex jaraw il-proposti leġislattivi. Nixtieq nirringrazzja l-assistent tiegħi. Sur Deber, huwa għandu żewġ tfal u għalhekk din il-leġislazzjoni tinteressa ħafna dwar l-ikel għatrabi. Napprezza kull kumment li jista' jkollkom. Jiena tkellimt ma' shadows. Aħna punt ieħor illum fuq l-aġenda. Rek irridu nżommu fil-qosor, xedow ser kolom 3 minuti u l-ewel xedow hija l-onorevoli Langen 3 minuti. Għandi erba punti x'namel l-ewwel qed l-approċ ġenerali ta' Kommissjoni Ewropea, ċoe illi nifukaw aħjar din il-leġiżlazzjoni eżistenti hija xi ħaġa tajba rridu naraw li huma dawk il-gruppi l-aktar vulnerabbli li ġustifikaw li jkollhom qafas speċjalist sabiex jirranġaw aktar fid-dettall il-tip ta' ikel għedin jihdu dina sepp fil-kas ta' tfal hija ċar anki għal medici. Uridu narraw naraw ukoll jekk din id-dieti baxxi fil-kaloriji għandhom jiġu inklużi wkoll hemm ħafna diskussjoni fuq dawk l-ikel illi qegħdin bħalissa fil-qafas parnis fil-istati membri u għaw barra issa meta nagħmlu din ir-riforma. Naħseb li ħaġa importanti għalija i illi m'għandu jinbidel xej għall konsumaturi ġifiri fil klas ta' glutinju naħseb li jridu naraw kif l-regoli li applikaw biex nindikaw li prodott huwa baxx fil glutin jibqgħu l-istess, ġifiri. Importanti jekk użawx is-sistema parnit l-antika jonkalla fil leġizlazzjoni tal-ikel ġenerali l-affejt għandhom xinbidlu għal-konsumatur ovvjament. Ovvjament sanx nibidlu il kustjoni ta' rimbors permezz ta' sistema ta' assikurazzjoni fl-Stati membri ma' nix nippruvaw namlu għad il-ħagġa fuq livell Ewropew. Dwar il-ħalib ta' trabi u ma' u jikbru ħagġa interessanti di li kommissjoni li x-insaqsija jek dawn il-prodotti u xħajaqaw barra mill-leġizlazzjoni parnet s-nasidana tkun approċ tajjeb U f'dak il-każ però x'ħajn bida konsumatur jiena ma rridx nipprojbixxi dawn il-prodotti naħseb li jekk xi ħadd taħallas iħallas ammont ikbar ta' flus għal prodotti meta ħatti juħor jajt li tfal li għandhom iktar minn sena jixtaw jixtru jixorbu l-ħalib normali tagħna sakemm ma jkunux allerġiċi jina m'għandix problema b'dan imma l-importanti għalija u li nkun naf jekk il-bidla ser issir biss fil leġizazzjoni minn kalla jekk il-konsumatur ukoll se jara l-bidliet dan il-ħalib ta' tfal meta jikbru huma permessi minn parnet jew le u x'inhi sitwazzjoni attwali kif nistgħu naċċertaw il-prodotti jibqgħu disponibbli imma barra mill-qafas speċjalist. Dwar l-innovazzjoni l-aħħar punti għaj nasab l-importanti li f'dan il-qasam tan ċentifiku jdu naċċertaw li ikun hemm l-innovazzjoni dawn il-prodotti ikunu permessi fissu. suq Mbagħad dwar il-prodotti ta' protetti jridu naraw xem bżonn bħala protezzjoni addizzjonali. Jiena ma nixtieqx illi nerġaw nibdew mill-bidu il-pjan dwar il-protezzjoni f'dan il-qafas. Ovvjament importanti li l-pazjenti u l-tfal għom l għola livelli ta' protezzjoni, però ma naħsibx li hemm bżonn nerġgħu nibdew dibattitu mill-bidu. Allura kif l-aħjar skont il-Kummissjoni insibu eh, l-aqwa alternattiva? Iva, Sinjura Sabi, u ma kienieċ hawnhekk li hija l-shadow proprja ma jiena nitkellem fis-sima jiena m'hemmx esperta f'da suġġett, però smajt x'kella xi tajt ir-rapporter u bħala aħna nilqgħu il-proposta tal-Kummissjoni u naqblu mal-miri. Fuq punti speċifiċi fuq il-formula ta' tfal, naħseb li Iva, aħna mħazbin daqxejn. Um, she's Aħna mħazbin u forsi kummissja tista' tispjegana daqsxejn. Għalfejn iridu jibdlu regoli tal-esportazzjoni ta' dan il-formula ħalib ta' tfal ġifiri f'pajjiżi terzi. Għanna nasbu li l-istess regoli għandhom japplikaw kemm għal ħalib li jimbieħ fil-pajjiżi tagħna kif ukoll għal dak li nesportaw. Li xtiequ li jkun hemm eh, estensjoni tar restrizzjonijiet tal-riklamar u promozzjoni tal-formula ta' tfal u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 concerned about the very low calorie diet issue, I did um, initially have the view that there were. Inizialment, jina kont edha nemmen li kien hemm raġunijiet medici għal fejdan għandu jkun fil-qafas. Għamilt ħafna riċerka u l-iktar ħaġa li laqtitni kienet li meta wieħed tara l-obeżità kemm qed tiswilna fl-inizjattivi kollha tagħna d-dieta, ehm, id-diabete, anzi problemi kardjaċi. Tant il-problema kbira din illi il-riċerka tiegħi jurid illi il-persuni obeżi ma jkunux xiridu jmorru għand il tabib għandhom xi disa jew disa drabi eh, ċans li jmorru għand il tabib iktar minn persuni normali u għalhekk naħseb illi hija kontroproduttiva li tgħidilhom li għandhom jirċievu biss dieti baxxi ħafna fil-kaloriji għax naħseb illi Minkejja li hemm evidenza li jaħdmu għal ħafna nies, mhux kulħadd imma għal ħafna nies, naħseb li jekk aħna ninsistu li huma jmorru għant it-tabib biex jieħdu dawn id-dieti, jalla dinna ħat tkun kontraproduttiva xi ċansiż huma li huma mhux ħajmorru għant it-tobba. U għalhekk naħseb illi l-aħjar ħaġa tkun illi jisilfu l-pis qabel ma jaslu għal fażi ta' komplikazzjonijiet mediċi Dwar l-efsa u l-formula ta' trabi, naħseb li kienem ħafna bidliet fil-qafas leġislattiv li jisarħu fuq konklużjonijiet ta' sens komun minna ħatana u l-Kumitat ħagġa diskussjon wara l-milid daw l-affarijiet. Naqbel ħafna ma ħafna affarijiet li qegħdin isiru hawnhekk imma għandi l-istess mistoqsija dwar dik ta' pestiċidi. Dina hija xi ħaġa li għalina qiegħda tiftaħ diskussjoni sħiħa u ma naħsibx li hawnhekk huwa l-post fejn għandu jsir. Il-konsumaturi ovvjament għandhom id-dritt tal-għażla, però għandhom għażla tġa jekk jeżlux li jixtru bajo jew le ma naħsibx li issa huwa l waqt allura li niddiskutu dan l aspett Grazzi ħafna shadow li jmiss huwa jiena u għan itkellem bl izvedis Grazzi ħafna lil Frederick Rees għall-opinjoni li ħarġet. Fl-ewwel laqgħa tax-shadows aħna rejna li naqblu fuq ħafna mill-punti. Naħseb il ħajna xilna nilħu kompromess finali u nixtieq nerġel għal dak li għalti is McGavin ir-regoli li għandna għat trabi u l-formola ta' trabi huma tajbin ħafna. Ma naħsibx li għandu jkun hemm riklamar f'dan l-ambitu u din ħaġa għandha tiġi estiża wkoll għat-tfal minn 6 xhur sa 12 xar U għalhekk m'għandux ikun hemm riklamar laqqas għal dik il dawk l-tajiet. Naħseb danna jippermettilna nevitaw ċertu problemi jekk nestendu din il-proibizzjoni wkoll għat-trabi ta' bejn is-sitt xhur u tnax-il xahar. Is-Sinjur Langa wkoll għajjem punt interessanti. Il-ħalib ta' trabi li qed jikbru il-follow-on formula. Nasib dan huwa kunċett assurd man għalfejn noqdu nitkellmu dwar ħalib ta' tfal li qegħdin jikbru. Għandu jkun hemm kategorija speċifika u ngħidu x'inhi dina x'inhi ħalib. Normali ħalib tal-baqra b'xi addittiva l-affarijiet għandna ngħidhom kif huma. Mbagħad fuq il-kwistjoni tal-gluten naħseb illi hemm nittama li nsibu soluzzjoni bażi ta' regoli li tġa għandna għall addittivi. U għandna nagħmlu ċertu limiti għandna naċċertaw illi it-tikketjar ikun tajjeb kif suppost ħalli persuni li huma allerġiċi għal gluten ma jaqbżux il-20 mikrogramma kuljum. Mbagħad fuq il-VL CPs naħseb illi importanti li naċċertaw li dawna jkunu regolati skont l kell għal raġunijiet mediċi speċifiċi li għanna unek. Huwa limitu bax ħafna fil-kaloriji u għalhekk irridu nkunu ċari illi qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar program limitat, ġifiri mhux xi programm li jista' jibqa' jintuża l-perjodu twil tista' tuża daw il-prodotti biss għal żmien qasir. Għax inkella jista' iwassal għal ċertu problemi. Naqbel ma' rapporter għalhekk fuq dan il-punt kif ukoll għal dwar l-importanza ta' trasparenza. Uridu, per eżempju, ma jedrilhomx li l-affarijiet li tixtrihom flanda jkunu daqshekk ehm, ħajruk li tikolhom. Ma dak kollu minn ħalijaj. Grazzi la għanet nixtieq nifraħ lill kollega tal-dan dill-opinjoni li resqitilna kif ukoll tal-istrateġija li għażlet. Però m'iniex konvint għax minkejja li għatturi sensibilità kbira u qed tifhem il-persuni li huma allerġiċi għal gluten. Um, Naħseb illi kif qalet l-Assoċjazzjoni Taljana għal persuni li huma allerġiċi għal gluten u minn ħafna nies u assoċjazzjonijiet ukoll ma jistax ikollok is-soluzzjoni tal-rapporter għaliex minkejja li qed tirrikonoxxi li teżisti il problema jidhirha li biżejjed li r regoli li għanna dwar l-utu tal-gluten u dak li għanna gluten free. Fil-regolament għal dan kemm nitrasferu għom. U għalek naħseb illi l-ikel tal-gluten mux inkluż f'dan, għax dan huma prodotti speċifikament għal dawk in-nies illi ibbatu minn intolleranza għal gluten, ġifiri ma tistax tuża kollox għal din ir-regola. Sinjura Ris, darra l-importanti li nżommu regolamentazzjoni Ewropea. Imma ma ħaditx in konsiderazzjoni illi ċertu dieti iżommu u għalhekk hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni speċifika partikolari għal persuni li huma allerġiċi għal gluten għaliex dawn huma kategoriji eh, kategorija ta' nies vulnerabbli għaliex ibatu minn marda partikolari. Intolleranza għal gluten hija marda kronika, rikonoxxuta mis sempliċement intolleranza kif inlu E rikonoxxuta ħafna snin mid-dinja xjentifika u akkademika, dinja e, dieta baxxa fil-gluten tingħata biss wara li ssir e, eżami mediku huwa perikolus ħafna għal dawk li jibatu li jiklu affarijiet bil-gluten jista' jwaslu wkoll għall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 nirrepetu x-xogħol. Is-sur xluta jafa dil-ħaġa kanna l-istess diskussjoni tal- mal grupp ta' pestiċidi diskut il-pestiċidi u hemm bżonn ngħid li jekk ikun hemm traċċi li wieħed ma jistax identifikom, eh, jekk ma tistax nam, eh, nam, li l-dinja problema. Għamilna referenza għal gruppi vulnerabli, anke fil-grupp tal-pestiċidi tkellimna dwar ommijiet, trabi anke jekk mhux għadhom ma twildux. U hemm bżonn naċċettaw li li għamilna fil-regolament tal-pestiċidi kien tajjeb u għalhekk hemm bżonn li nagħmlu referenza għal leġiżlazzjoni diġà għandna u nżommu dawn ir-referenzi. Dik għad nedri tukun taħt id-zero, dak li għandu xaqsa ma' residwi tal-pesticidi, dan mux ħa ikun fl-interess ta' saħħa tal-pjanti, na naħseb li hemm perikli marbuta ma' ċertu prodotti tal ikkel u l-ek idu kunu fukati fl-sforzi tagħna. Ma rridux sitwazzjoni fejn ikollna nimportaw kollox mill-Azja u laqas biss nkunu nistgħu nipproduċu l-ikel ta' trabi hawnhekk fl-Ewropa. Mela ejja nagħmlu referenza regolament tal-pestiċidi għaliex għandna bżonn ta' ikel eh, speċifiku għal gruppi vulnerabbli. Grazzi ħafna, is-Sinjur Grazzi ħafna fil-qosor minn ħatijaj. Aħna Taljani anke minħabba niklu ħafna ġin, pizza, ekel u għalhekk prodotti tal-gluten illi niklu fid-dita tagħna sensittivi b'mod partikolari għal din il-problema ta' il-problemi li ta' persuni illi jibatu minn intolleranza għal gluten. U għalhekk anke fl-Italja aħna għanna kumpaniji partikolari li jipproduċu dawn il-prodotti apposta li huma ta' livell li ħafna u kif għall kollega tal-jan li tkellem qabli persuni allergiċi għal gluten jieklu, jieklu ikel li jeskludu kompletament il-ikel bla gluten wara li jgħaddu minn eżami mediku. Issa din hija kategorija vulnerabbli ħafna u ħannaqsulhom il-kontroll minn fuq l-ikel. Dana jista' iwaslu daw jekk jiklu ikel mhux tajjeb għalihom jista' jwassal għal ħafna mart fosthom l-osteoporosi. U għalhekk hemm ħafna konsekwenzi oħra, pereżempju infertilità, miscarriages, ħafna mart u anki qed nitkellmu fuq kategorija tant vulnerabbli hawnhekk. Għalhekk li inti tneħħi proċedura ta' notifika hija tankwid kbira x'dina biss li tista' tikkontrolla b'mod speċifiku l-ikel. Il-regolament permess ma jisemmija u għalhekk ġifieri ħammorru lura. Apparti minn hekk, qegħdin naraw distorzjoni hawnhekk. Forsi jista' jkun ġili smajtu xi intervista ta' xi ċelebrità li qed illi kemmili niekol ikel bla gluten qed inħossni ħafna ħjar u qisu l-fatt li ma tikolx ikel bil gluten qisu tajjeb għal għal kulħadd u għalhekk eh, ħaġa tajba u naqsu l-livell. Dina mhux minnu, dina hija intoleranza li twassal twassal għal mart u għalhekk dina mhix kustjoni li jekk inti tikollok bla gluten lak tajja passaħħa, mhux mhux There is also Italian. Grazzi ħafna issa sassur Andrea Rossi. Sì, grazie, non posso che essere perfettamente d'accordo. Jiena naqbel perfettament ma dak il qalet il-kollega Gardini, forsi rapporter ma taġ ta' sekkasta l-kwistjoni għaliex hija torbot il-proposta tagħha ma' kwistjonijiet ekonomiċi biss u mhux mal-kwalità tal-ħajja tan-nies illi huma morda il-minut siljek għandu riski kbar, jirriska saħan sitra ħajtu. Nishtiq nfakkar il-kollega li forsi miex marfa sew anke jekk hija rapporter illi min jitlob biex iżom dan ir-regolament għal prodotti għas silex mumiex il-kumpaniji li qegħdin jipproduċu li jista' jkollhom xi gwadanji, imma huma l-assoċjazzjonijiet Ewropej li jirrappreżentaw lil morda, jiġifieri huwa bil-maqlub ta' dak li qaleti. U l-għaqda ta' Siliex Taljana illi hija msieħba magħha għandha msieħba magħha 80% tal-morda li huma magħrufa U għalek għedin nitkellmu dwar il-maġġoranza l-kbira ta' dawn il-morda illi għedin jitolbuna illi niggarantixxu l-kwalità ta' dawn il-prodotti billi inżommu il regolament Jiena nitlob illi jekk aħna ma namlux dak li qegħdin jitolbuna il-konsumaturi morda aħna nkunu qegħdin namlu zbal kbir, qegħdin namlu ħsara kbira. Is-Senat Taljan għanna il-dokument li huwa għannes ta' sena Taljan qed jitlob l-istess ħaġa. Per eżempju, fl-Italja fejn is-siljeks huma ħafna ammont kbir iktar mill-pajjiżi kollha individwali fl-Ewropa il-morda ta' ċeljakija għandhom dritt li kollhom xi affarijiet bxejn u jista' jkun illi nisugraw illi dawn il-prodotti ma nkunux nistgħu natuhom b'xejn u għalhekk nagħmlu ħsara ekonomika u mhux ħsara fis-saħħa biss. U għalhekk jiena nistieden ir-rapporter biex tarġa' tara xi proponiti u biex tisristi biex dawn il-konsumaturi jittiġi garantita għalihom eh, din il-kwalità tal-prodotti għal eh, persuni li batu kija. Grazzi l-onorevoli xaldemo. Eh, Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter ta' xol tajjeb ħafna li għamlet għal diskussjoni tal-provditina bazi tajba diskussjoni naħseb l-importanti li n-simplifikaw u ntejbu leġislazzjoni u nixtieq narbet ma dak li għala tas l-angi naħseb li għandna nifukaw ukoll fuq il-konsumatur finali, ġifiri, ġenituri illi jixtru il-prodotti tal kera trabi u tfal tagħhom. Iduna ċertaw li ma waslux għal aktar konfużjoni vizavi konsumatur maħna jdun tejbu situazzjoni u mux nibatu għalura. Idu nifukaw għonek fuq il-fat li nisimplifikaw il-regoli fuq il-marketing u il-promozzjoni tal-ikel. Naħseb li ridu nkunu daqxejn iktar stretti u forsi anki marru li l minn dak li qed jistissuġġerixxi rapporter għonek. naħseb għandna bżonn ta' iktar għarfien espert meta nippruvaw naħsbu dwar l-inklużjoni tal-VLCDs. Dan huwa suġġett diffiċli u ma nafx eżattament x'inhuma l punti favuru kontra. Għandna bżonn ta' kjarifika din hija l-opinjoni personali tiegħek naħseb diffiċli ħafna ngħidu eżattament x'inhu tajjeb u x'mhuwiex. Mistoqsija għal kollegi Taljani dwar kwistjoni ta' gluten free. Kif nifhimha jiena il-punt ewlieni fl-Italja huwa illi ġara darba xi ħaġa tiġi rikonoxxuta permezz tal-qafas parnes tiġi inti rimbors mill-assikurazzjoni din mhix ħaġa li nistgħu aħna nsolvuha fuq livell Ewropew għalhekk il-kwistjoni tar-rimbors minkejja li nifhem li dan jrid jiġi risolt u fuq livell Taljan, ġifieri gvern Taljan li jiddeċiedi li anke jekk il-prodotti gluti free mhumiex qegħdin fil-qafas parnes xorta jistgħu jiġu ehm, rimborsati din hija ħaġa li ma sax niddeċidu aħna mal-Gvern Taljan, irrid ngħid allura jekk xejn ma ħajnbitel għal konsumatur finali jekk il-gluten free u l-prodotti baxxi fil gluten ikunu fil-qafas ġenerali, x'inhi problema? Naħseb li bħalissa li xieqsa se kummissjoni fil-fatt il-ħafna stati membri prodotti baxxi fil gluten u gluten free xorta mhumiex permessi permezz tal parnazzi imma permezz tal- regoli ġenerali ta' l-ikel u xorta huma disponibbli għal-konsumaturi la mhux aħjar li jkollna Għaffas wieħed fl-Unjoni Ewropea mbagħad inħallu kusna ta' rimbors għall-Istati Membri iva fil-fatt jiena xtaqt jemma dan il-punt mal-Kommissjoni din hija kwistjoni speċifika Taljana intom raw xi problema bil-proposta tagħna illi jew inkella biss eh, kampanja ta' pressjoni u lobbying, għax per eżempju f'pajjiżi aħna wkoll għandna ħafna nies li jibatu minn intolleranza għal gluten imma jidher li t-tikkatjar m'għandhomx problema bih u ħankomplu ntejbuh jerġgħu tajt permezz ta' direttiva l-ġdida ta' t-tikkatjar. Anzi, qabel ma ngħaddi l-Kummissjoni bukoni kieġbu. Grazzi ħafna. U grazzi ħafna kollegi. Nixtieq nirringrazzja l-rapportera biċċa xogħol eċċellenti Ntqal ħafna affarijiet mhux se nirrepeti, sempliċement xtaqt inqajem xi punti li ħsib dwarhom. Nixtieq ngħid li toġom nedja li l-Kummissjoni tagħti xi inċentivi għall-Istati membri sabiex jedukaw il-popolazzjoni għandna ħafna tfal obeżi, għandna rata dejjem tiżdied ta' tfal obeżi fl-Unjoni Ewropea għandna nies li jixorbu ehm, l-omenati u jiklu junk food minn dik għadhom żgħar. Għalhekk hemm bżonn illi nagħtu informazzjoni lil tobba lil midwives hemm bżonn illi il-Kummissjoni tagħti dawn l-inċentivi għalhekk lill-Istati Membri sabiex jedukaw lill-popolazzjoni tagħhom. Din hija ħaġa li ġrat anke fil-qasam tal limwiet permezz ta' inċidenti ta' traffiku bl-istess mod naħseb li għandna nitolbu li l-Kummissjoni taħdem f'dan il-qasam. Iva, s-sur Basil Matthew Dakis li xa' jitkellem? Iva, Kummissjoni. Good morning, ladies and gentlemen. l tajba, sinjuri, u grazzi tal dejtu li kelma indirizzajtu daw il-mistoqsijiet li kummissjoni Nishtiq nibda billi nifraħ lis sinjura Ris ta' diskrizzjoni eccellenti. U jina ngħidla proset. Nirringrazzja wkoll ix-shadow rapporters tar-rapporti tagħhom. Kuntanti li naqed naraw li ħafna nis qed jaqblu mal-idea ġenerali ta' din proposta speċjalment li jitnaħħad l-kunċett ta' ikel ta' dita. l-ikel ta' dieta ħajibqa fl-ambitu tal-qafas. Smajn ħafna dwar il- VLCDs u ikkel tajjeb għadita b'mod aktar ġenerali mbagħad. Minħatana kommissjoni għadha tisma it-ħassib ta' kulħadd, però nasbu li dawn iktar marbuta mal-konsum ta' dawn il-prodotti tad-dieta għaliex dawn huma sostituti tal-likel. Ġifiri mx għat nitkelmu għonek fuq affarijiet zar, xisnek li tkun ta' dieta, ma ikel illi jihu post likel ta' veru. Fil-rigward tal-prodotti li mandomx gluten, smajt il-membri taljani, illi rridu li dana jinżam jiena nixtieq nsara moħ il-Parlament speċjalment illi regoli tal- persuni intolleranti għal gluten mhux ħaj jinbidlu għadhom l-istess regoli eżatt da jinżammu bl-istess kundizzjonijiet u ħanibqaw najdu li xi ħaġa hija gluten free u baxxa fil-gluten u anki forsi nista' ngħidu xi ħaġa li dina eh, dan il-prodott qiegħed apposta persuni intolleranti għal gluten. Il-protezzjoni tal-dawn il-persuni miħaton os xejn. Kif sa' sejdinti sur surter, aħna maħniċ għadin influenzaw blebda mot il-possibilità li xi stat membru jappoġġa jew jirrifondi xi flejjes. Bl-istess mod li stati membri oħra pereżempju jafu jirrifondu flus għal tajkel partikolari ta' raġunijiet ehm, medici maħniex qegħdin inneħħu l-possibilità li l-Istati membri jkompli jirrifondu dawn il-prodotti. Il-pestiċidi li kienet ħaġa li semmiet minn rapporter u xadu skolla. n-semmi dak li qalet is-Sinjura klas. Aħna qed naqblu illi mandomx jintużaw il-pestiċidi f'daw il-prodotti. Imma billi sempliciment najdu li l-użi tal-pestiċidi mhuwiex permess ma nasibx li biżejjed misal lan tagħkom. Hemm bżonn ikun hemm ta' limiti dawn il-limiti ta' 0.0 wieħed kif għandna llum il-ġurnata u għal limitu Default li għanna fil-regolament li ta' 16 tal-2005 tal-pesticidi u dan huwa neċessarju għaliex il-limitu jasem dan huwa limitu ta' detazzjoni biex naċċertaw li il-pestiċidi li forsi ma ntużawx imma qegħdin hemmhekk minħabba ta' kontaminazzjoni Eh, jindunaw bijom u daw prodotti ma jindużawx. Għalek, jek joġobkom, signori, tneħuċ il-possibilta illi kunem dawn il-livelli massimi. Għaxina naħseb li dawna joffru protezzjoni aħjar kontra pesticidi. Aħna mħazbin u kol, kullħat mħasseb dwar l-intraprizi żgħar u medi. Jekk id-dispożizzjonijiet jaqgħu taħt il klejm hemmhekk hemm ħafna wkoll. Gwidi. Jekk aħna nadottaw linji gwidi permezz tat implementattivi jew inkella anke permezz tagħti delegati kif ġi propost, jien naħseb li dawn il-linji gwidi isiru strument vinkolanti. U l-SMIs mux jekk iridu. Għalek Iva, irridu nejnu għam jipruvaw jimplementaw il-regolament il-ġodda. Iżda mux bċaħġa illi torbotu. Dwar il-ħalib ta' trabi u ma' u jikbru. Signora Langen saqsiet xieġri jek dawna ma' jkunux koperti minn regolamenti speċifiċi. Umma ħajkunu jaqaw taħt regoli orizzontali. se jisparixxu daw jkollhom jissottomettu dossier għal ah, talba. The name is that a claim of l-wieħed jikber hija eh, ħossu li huwa eh, ħaġa li hija marufa li tfal jikbru hija ħaġa li hija magħrufa fir-regolament tal-claims, jiġifieri tiġi taqa' taħdak. Anki f'ċerta stati membri jużaw termini oħra pempju ħalib għal tfal żgħar ħafna. Huwa grupp speċifiku tal-popolazzjoni u jekk ikun hemm benefiċċju għalihom u bet jiġġustifika għaliex huwa ta' benefiċċju Issa dwar dak li hemm fuq fis-suq ħaġa li il-Kumitat fimet safejna fien hemm żewġ tip ta' prodotti wieħed li huwa qrib ħafna eh, formula folon u għandha l-kompożizzjoni dak li huwa grassi u proteina huma modifikati meta tqabbilhom mal-ħalib tal baqra Waqt li oħrajn huma biss ħalib tal baqra li ma huwa msaħħaħ. Allora taħt ir-regolament ta' claims jew kwalunkwe regolament ikun hemm il-possibilità li wieħed ikun jista' jara sal-lim punt huwa eh, il-claim tkun ġustifikata. Kien hemm suġġerimenti wkoll mill-Sinjura Makaven. Fisem sabu li għanna li limitaw il-publiċità u Sinjur Sluta għalet l-istess dwar reklami restrizzjoni fuq reklami eh, prodotti minn 6 sa 12 il-xar Nixtieq ngħid li dawn huma kwistjonijiet li huma koperti fil-direttivi speċifiċi għalhekk mhix xi ħaġa li għandha tiġi trattata f'din ir-reviżjoni tal-qafas regolament faqas u biex nalaq għax eh, verament għandi bżonn nalaq nista' nisgura li kulħadd li r-regoli għall-esportazzjonijiet huma huma stabiliti tajjeb fil-liġi tal-Barikel Ġenerali. L-artiklu 11 u 12 qed jagħmlu referenza għall-esportazzjoni tal-ekel u għalf esportat mill-komunità dawn huma applikabbli wkoll għal prodotti esportati jekk il-pajjiżi Eh, li jimportaw jirkiedu xi ħaġa oħra għalhekk aħna ma tantx akkaniti li nirrepetu daw il-konċetti più il-prinċipju ta' prekawzjoni u affarijiet oħra li huma ġiġa fil-liġi dwar dik il-ġenerali li ġiet adottata fl-2012 għax inħossu li dina dajjef il-liġi dwar li kell eh, ġenerali u hija orizzontali. Grazie President. Madonna kollu huwa li tinċar li jekk ikun hemm dispożizzjoni hawnhekk dana ikolla preċedenza, din s-sanaraw. Eh, s-sanaraw il-parlament jek jixtiex ti dan ikuna. Jina ek naddu sal-kelma l-rapporter, il senjura Ris. Grazie ħafna, President. L-osor, President, jina eh, nitkellem dwar punti konkreti għax jider li eh, qed jivvotaw billi jitilqu kif ngħidu kif biex ngħidu hekk. Sinjura Delank dwar il-ħalib għal dawk li qed jikbru. Ma ħares li dak il-punt imma jiena nżomm l-status quo, ma naħsibx li ma taqbilx mal l-aspetti ta' nutrizzjoni. Hemm ħafna kwestjoni ħafna delegazzjoni, ħafna stati membri dwar il-kwestjoni. Hemm min eh, qed jistenna opinjoni ta' ESA, EFSA, jekk il-valur nutrittiv ikkux mezz biex veħdi bih, jekk iku ma jixtiequ li jkun hemm claim dwar is-saħħa fuq il-kwistjoni m'għandek mhux problema ma nafhimx eżattament jekk għandi taqsam konkretament ma' bżonnijiet ta' nutrizzjoni. Naqsmu naħdmu flimkien ma' Sinjora Delan u Sinjora Mekawender il-prodotti terzi l-emendmi 35 u 42 dwar il- Riklami għamil referenza għalet li eh, pajiza dak huwa kwestjoni importanti niftaqbel ma l-argumenti ma nafx kull dan u wix il-plost fej wieħed għandu jirreaġixxi għal dak it-tip ta' tħassib. Issa fuq il-listi separati jiena ġa rispondejt fl-emendi 50 u 51 is-sur xudar ukoll wara da tħassib dwar il-lista tal-Unjoni Ewropea li ħadġi simplifikata u konsolidata u miċbura. Aħna rridu nodu attenti, għanna bżon nżommu ċerta speċifiċitajiet u rispondu għal tħassib ta' kull popolazzjoni li għandhom bżonijiet evidentement li huma differenti. Issa bija s signora Gerling, ġiġa smajt, smajt bil-reqqa dak li kien qed tajt u smajt Eh, eh, dwar il-pazjenzi bessi jinaħat li kinti għal 400 sa 800 kalorija għandek bżon li jkollok supervizjoni medika il-prattika, il-prassi fl-Europa dvarja ħafna minn pajis għall uħor Renjunit per eżempju tista' tixtrih bil-libertà kollha l-Olanda hija differenti, l-idea kif issuġġeri fl-emenda 32 huwa li tiġi kubertat bħala ikel għal raġunijiet mediċi speċifiċi. Naħseb li dinja ħaġa utli ħafna imma għandna bżonn li jkollna maġġoranza fuq dan. Naħseb li dak kollox sur xulda. Ftejn, ftejn, ftejn, għal ma' Schlöter, issa dwar il-kwestjoni ta' gluten għal kollegi italjani, signora Rossi Samoni, u l-kollega li ma issa telqet mem nebda traskuraġni għawek aħna nafu da kollu il-Komissjoni u koll. Mem, em, ovvjament, em, hemm kwistjonijiet eh, importanti fl-Italja l-Italja daw l-prodotti eh, eh, il-konsumaturi u l-flus l-ura aħna qed naraw hawnhekk li tħassib aħna qed nagħmlu proposti li daw il-prodotti jaqgħu taħt it-tikketti tal-prodotti u hemm proċedura ta' unifikazzjoni nfakkar lill kollegi Italjana l-istrument tal-2009 li tkopri da ehm, dispożizzjonijiet dwar tikkettjar speċjali din hija regolament li ħaġa li ġiet magħrufa s-senat ħaret li l-istat Italjan ħaj jagħti l-flus lura fuq dal il-prodotti. Allora dan xogħol irid isir eh, mill-kollegi Italjani għax jekk ridu li dan il-prodotti il-flus tagħhom jaġi rodduh lura l-istat li ħaġa tagħhom. Aħna li għandna bżonn nagħmlu u niżguraw li din hija koperta fil-leġiżlazzjoni fuq il-pist fuq il pesticidi naqbel ma nitqal, aħna nabżon naħdmu flimkien eh, biex nsibu l-aħjar maniera li forma mhux repetittiva, mhux eh, dan dan biex nirresponda dir talba. Is-sur Delang, is-Sinjura Delang għal din għal dam Wieħed jgħid li jista' jkollu ċerta preżenza fil-likel qatrabi bija ħaġa li għandna bżonn naħdmu fuqha. Eh, fil-regolament tal-2006 li għamet referenza li din hija ħaġa li ġiet koperta allura għal likel għal trabi kien hemm prinċipju ċar li ġie aċċettat u inkorporat fil-premessa 18 il-proibizzjoni fuq il-pestiċidi komplet. Mux l-ewwel darba li qed nirrepetu l-affarijiet aħna nagħmlu dan fil-prinċipju ta' prekawzjoni fil-leġizlazzjoni aħjar u ma jridu jixtiequ jevitaw repetizzjoni. Imma evidentement il-priorità tagħna huwa li niżguraw li għandna eh, ikel minar pestiċidi għal popolazzjoni vulnerabli fuq il-Sinjura Okonisa eh, tħassib taħħa naqbel, hemm white paper u green paper fuq l-obesità u jena ktibt opinjoni fuq l-obesità u koll hija kwestjoni li taffetwa ħafna aspetti hemm ħafna kumitati edukazzjoni, kultura, saħħa, affarijiet soċjali, din hija kwestjoni li hija preżenti ħafna f'dawn il-fora. Hemm għodda konkreta. Naħseb dan ikopri tħassib ġenerali, jiena kuntenta ħafna li naħdem Eh, fuq l-emendi li ġew proposti nisperaw li jkollna ftejn fl-ewwel qari. Dak naħseb li huwa possib. Grazzi ħafna. U l-iskadenza għal dawk l-emendi huwa 18 jennar fl Aħna għandna l-intenzjoni li nivvotaw fil kumitat tal-Ambjent fil-29 ta' fafrar għalmenu għanna spazju eh, għal-plenarja fil-17 ta' abril. Ringrazzja l-kulħadd Niprovaw eh, nsolvu kwalunkwe problem li għadhom pendenti fuq l-Italja u l-gluten. Nisperaw li dak jisir. Nirringrazzjaw kol li dawk kelmu dwar suċċed tista' ngħaddu eh, kull ma baqa għandna punt wieħed. Eh, ħammur reġgħu lura għal punt 14 li huwa il rapport Rapport Kommissjoni dwar l-applikazzjoni l-effetti u l-adekwatezza ta' regolament dwar ċerte gassijiet serra fluorinati u dwar U aħna għanna bżon, eh, aħna votajna fuq eh, l-emissjoni non co fuq l-F-gases, eh, l-lin minn regolament li jizisti protokoll ta' Montreal u apparti minn dik ta' Kyoto. Ta' Montreal ġaħna ġgodna trajtajnija u naħseb li Filipowen ħajtkellem fuq il-kwistjoni minn naħat tal-Kommissjoni, mid Climate. Grazie ħafna. Jina eh, Signora Schwarz minn azzjoni ta', ta, ta azzjoni klima naddi l-kelma l Philip Owen minn 8 minuti oħra. Nixtieq nirringrazzjakom għal qed tagħtu l-opportunità l-Kummissjoni biex toffri dan rapport fuq l-applikazzjoni, l-effetti u l-adekwatezza ta' regolament dwar ċerta gassijiet fluorinati il-famuża eh, eh, regolament eh, gas F kif ukoll eh, l-essitu tal-protokoll ta' Montreal. Il-Kommissjoni adottat il-rapport fis 26 20 ta' settembru tal-2011 aħna minna valutazzjoni tal-applikazzjoni tal-regolament u l-effetti tagħha u l-kapaċi u kemmi adekwata eh, dak li huma l-efkasis fl-Unjoni Ewropea. Ir-rapport jirrisponda għall-artiklu 10 tal-regolament eh, dwar l gas l evaluazzjoni eh, turi li regolament li ġi adottat fl-2006 ġiġa għamlet kontribut biex waslet għal eh, miri tagħna dwar Kyoto. Madana kollu il-rapport ta' kommissjoni tisħaq li hemm noqqasijiet fl-implementazzjoni u forzar ta' regolament. Il-Kommissjoni għal din ir-raġuna ħadet azzjoni via vi l-Istati membri dan is-sens dwar l-effetti tal-FGAS, tal-politika FGAS, l-analisi juri li jekk tiġi applikata sew regolament fl-imkien mm, ma' direttiva fuq eh, l-air conditioning jista' inqas eh, bin-nofs eh, l-emissjonijiet sal-2050. Dan jfisser li jkun hemm nuqqas fil-żieda ta' dat tip ta' emissjoni u jista' jistabilizza l-emissjonijiet tal-efkasis fil-livell li għandna fil-preżent fl-Unjoni Ewropea. Apparti minn dan rapport eh, eh, saqsi jekk il-politika dwar l-efkas hija biżejjed meta wieħed iżomm f'moħħu l-anijiet dwar il-klima għal 2050. Is il-Low Carbon Roadmap tal-Unjoni Ewropea għal 2050 Eh, tnaqqas eh, l-emissjonijiet biżet minn 70% t-għat qablu ma' 1990. Eh, Il-rapport dwar l-efgas tal-Kommissjoni turi li hemm ħafna aspetti fej l-efgas jistgħu jkunu bidlin għal forma b'alternativi li għandhom inqas impatt jew fuq il-klima il-Kommissjoni għandha intenzjoni tejjeb il-regolament dwar l-F-gas. Eh, u dina ħaġa li għamil fl-2012 u ħajkun hemm konsulta pubblika wkoll dwar il-possibiltajiet ta' politika alternattivi saret u din il-rizultat ta' din ħaj titħol fil-valutazzjoni ta' impatt għal proposta li ħal għamlu fil-ġejjina. Jien nixtieq nisħaq biex naħlaq li l-Kommissjoni għandha l-intenzjoni li tkompli taħdem eh, bla biex tasal għal ftejim eh, globali fuq il-protokoll ta' Montreal biex tindirizza eh, l-impatt li qed jiżdied ta' fl-aerohalux carbons. Issa naddi il-kelma eh, l-rappresentant ta' kommissjoni biex jitikom rizultat eh, tal-protokoll ta' fuq Monreal Filip. Grazie ħafna, President biex naġġornakom fuq l-aħħar laqa tal-protokoll ta' Montreal laqa saret fl-aħħar ġimgħa ta' Novembru u l-laqa ġiet dominat bit-taħdidiet dwar il-finanzjar tal-fondi multilaterali kontribut mill- parti donaturi, l-Unjoni Ewropea, l-Stati Uniti, l-Australja, l-Kanada, Ġapan, l-Stati Uniti, biex l-laqa kienet dominata biex eh, niftem fuq il-budget eh, 2012-2014. Eh, Kien hemm pajjiżi żviluppati ħnabba l-kriżi ma tantx jistgħu joffru u wara ħames tim ta' negozjati wasanna għal ċifra ta' 450 eh, miljon euro eh, miljon dollaru għat tlet snin imma kien hemm ħafna dibattiti eh, u ċerta tensjoni. Wara li għad dan, aħna tkellimna wkoll dwar diversi kwestjonijiet li għandhom xatmu ma' politika li forsi tiftakru li l-Istati tal-Amerika ta' fuq u l-Istati Federati ta' Mikroesja għamlet proposti face down dwar HFCs taħt il-protokoll ta' Montreal hydrofluorocarbons u kienem dibattiti verament eh, ċerta tensjoni fuq dan kienem ehm, nuqqas ta' eh, volontà minn naħa tal-pajizi li jizviluppaw, li zviluppati minn qed jiżviluppaw paċina eh, speċjalment imma anki Indja wkoll hija kontra li wieħed jittratta da da kwestjonijiet taħt il-protokoll ta' ta' Montreal għal raġunijiet legali u oħrajn u mbagħad kien hemm partijiet ġodda pempju bħal Kuwait li eh, hija parti mill-dibattitu kontra eh, dan. Fl-aħħar tal-ġurnata ma kien hemm l-ebda dibattitu fuq l-HFCs fil-aħħar laqgħa tal-protokoll ta' Montreal. Madana kollu kien hemm kien hemm forsi naqra suċċess eh, għax kien hemm dikjerazzjoni preparata mill dawk li laqgħuna l-Indonezjani dwar alternattivi li tħares lejn biħet jimxi lej alternativi għandhom impatt inqas fuq il-klima. Eh, kien hemm xi minn mija li, li firmaw favur inkluż l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha fit-tmiem Kien hemm ukoll deċiżjoni li tagħmel tagħti mandat fuq il-panel ta' teknoloġija u eh, valutazzjoni ta' ekonomiku biex tipprovdi eh, alternativa għal hfcs e inklużi hydrofluoric carbons dena ġi maqbul għal volja kien hemm reżistenza minn ċina eh, u l-Indja u oħrajn. Il-panel ħaj rapporta s-sena d-dieħla. Apparti minn dak kien hemm ukoll diversi deċiżjoni toħra ġew meħuda kien hemm deċiżjoni fuq l-użu fuq il-metal bromide. Eh, eh, ħafna ħafna snin kien hemm fl-aħħar deċiżjoni li ehm, eh, deċiżjoni favur il-favur opinjoni tal-Unjoni Ewropea kontra l-Stati Uniti u l-Australia u l-Baba Zelanda, aħna qed nixtiequ iżjed użu ta' metal broma għal kwestjonijiet ta' UPS. Ħaġa li ħatoħroġ is-sena dejla wkoll tieħdu wkoll deċiżjonijiet eh, rutinarji fuq il-metal bromide critical use nominations dan ħaġa proposta mill-Istati Uniti kellna suċċess biex illimitajna ta' liġu nominati Eh, u l-użu ta' carbons fil-industrija tal-ajru tal-Unjoni Sovjetika u koll applikazzjoni ta' Nħejles. Għanħadna eh, eh, pariri mill-panel ekonomiku u tekniko u xtajna nappoġġaw rakkomendazzjoni li saru. Biex naħlaq, kienem ħajkunem eh, ħajkunem eżerċizzju biex wieħed jiġbor informazzjoni dwar l-użi ta' HFCSCs eh, dwar eh, flus fil-vapuri jekk dawn jekk jiġux esportati meta l-vapur jidħol fil-port jew le din hija kwestjoni li qed tiffaċċja ħafna pajjiżi li għandhom ħafna ismijiet ħafna vapuri fi simhom imma Ehm, hija kwestjoni ovvjament tal-gżejjer tal-Karibew imma anki fil-Paċifiku. Mela, in ġeneral nistgħu ngħidu li laqa kienet iddominata mill-flus, imma dan ukollu kien hemm ukoll xi progress eh, f'ċerta aspetti kienu utli, imma spess sfortunatament mhux fl-erja tal-HFC li ila diversi snin li qed okkupana, grazzi. Thank you, that was really good. Grazzi, dak eh, kien hemm aħbarijiet tajba minn ħadd eh, qed tajt li jiena nista' nista' waqqaf eh, eh, il-kampanja tiegħi tal-miliet li fejn nixtrix eh, il-ġews meta copronated evident evidentement jekk huma mill-Ewropa m'għandhomx l bromide fihom Min fejn qed jiġu l-ġews tiegħek jekk il-ġews jiġu mill-Istati Uniti jistgħu jużaw l metal bromide inti eh, sibt li għat li jemmek f'tem nemmek, tkun proibizjoni eh, globali. Issa dwar il-metal Bromajt aħna binna zewċ affarijiet. L-ewwel li li namlu studju biex namlu valutazzjoni fil-dinja eh, metal bromide qed jintuża, ħaġa li mhux regolata mill-protokoll ta' Montreal, imma l-lavorija xi ħaġa li hija regolata fl-Unjoni Ewropea imma madana kollha sa dwar critical use dominations aħna provajna li konna ċifri inqas minn dawk li ġdu qed jitolbu li dak huwa l-konsumatur prinċipal tal-metal bromide għal il-critical use nominations li huma eh, l-Istati Uniti u specialment għal eh, frawli. Jekk inti mhux ħad tixtri frawli għal miliet, għal probabbilment inti kollu sew. Linda McKern. Jien nixtieq insaqsi lil Filip Naħseb li għat jekk sew li l-Stati Uniti qed proponu uh, phase out, uh, phasing out tal-gassijiet kollha u l-Unjoni Ewropea xan x'taħseb fuq da. I would just like to Jiena nixtieq ngħid illi din hija kwistjoni serja mens. Aħna qegħdin niddiskutuha fost ftit membri u maħniex sodisfatti dwar dan għaliex dan ser ikollu impatt kbir fuq il-politika tal-klima tagħna. Dan ukoll jagħtina apprezzament realistiku ta' xini il-politika tal-klima ta' uħud mill-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, b'mod partikolari iċ-Ċina. Dan għaliex aħna rridu nirrealizzaw illi din id-deċiżjoni illi ma niddiskutux il-kwistjoni il kwistjoni mhux għax iridu jiddiskutuha band oħra, imma għaliex ma jridux jiddiskutuha. Thank you. And... Grazzi. Jekk jogħġbok tista' twieġeb għal mistoqsijiet u għandi mistoqsija wkoll għandek idea dwar meta nistgħu nagħmlu proposta fl-2012 għaliex il-Kummissjoni ser toħroġ ħafna proposti fl-2012 u għalhekk jiena ninsab ħerqan għat-tweġiba tiegħek u biex nara jekk għandekx xi pjan għal periodu ta' żmien diġà minn issa. Iva, biex inwieġeb għal Linda McEwen u l mistoqsija tagħha l-istati tal-Amerika ta' fuq edin jiproponu perjodu ta' phasing out matul is-sessjoni plenarja aħna Qed nippruvaw ndaħluha fl-aġenda taraw illi l-Unjoni Ewropea tappoġġa biss fih l-azzjoni tagħha ukoll il-prinċipju tal-proċess ta' phasing down. Dan naraw biċ-ċar fin-noti fil-minuti tal-laqa. Dwar l-ebda diskussjoni għandek raġun sur Midakakis hija sitwazzjoni diffiċli naħseb li fir-realtà rajna aktar flessibilità mingħand il-Brażil u mingħand iċ-Ċina. Isom iridu iktar jiddiskutu u ma aktar lesti li jiddiskutu. Iżda l-Indja l-Indja qed tkun tassew diffiċli li taċċetta li tiddiskuti dan il-punt u kull ħaġa marbuta ma l-HFCs edin naraw li pajjiżi bħal Kuwait ukoll qegħdin jinqabdu hawnhekk u għalhekk hija tislita kbira li għandna. U għalhekk huwa importanti li jkollna dan l-istudju li jiġi nfassal li jiġi aċċettat mill-firmatari u ser jiġi prodott is-sena d-dieħla. Għall-inqas biex inkomplu Nimbuttaw din il-kwissjoni, nkomplu niddiskutu, iżda ser tkun xi ħaġa diffiċli niksbuha biex inwieġeb il-mistoqsija tal-President u anke l-indastaqsijiet meta l-Unjoni ser tipproponi xi ħaġa. Kif issemma dan huwa fil-programm leġislattiv, programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2012 u qegħdin imbassru illi wis probabbli ser ikun fis-sajf illi ser noħorġu bi proposta aħna. Grazzi tassew għalhekk għalaqna l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna illum nixtieq ngħidilkom, nishtiq nfakkarkom illi għandna workshop illum bejn it-tlieta u l-ħamsa dwar id-donazzjoni tat-tixus u ċelluli dwar donazzjonijiet volontarji illi ser eh, sir hawnhekk dan is-seminar u eh, għandna bosta lingwi Spanjol, Ingliż, Ġermaniż u Taljan. Il-laqa li jmiss hija is-sena d-dieħla nixtieqilkom is-sena tajba ser niltaqgħu fl-24 ta' jannar mid-disa san nofsija. U ser ikonna laqa ġdida tal-kostituenti qabel dan u din ser tkun fit-23 ta' jannar. U biex nagħlaq nixtieqilkom